Għandi dawn il-ħatrit illi irċivejt mill-Kumitat tal-Affarijiet tal-Libertajiet u għal-Kumitat tal-Palestinja għall-Affarijiet mal-Palestinja għanna sur Kostello jekk m'hemmx oġġezzjonijiet naħseb li nistgħu nappoġġaw dawn il-ħatrit. Issa ngħaddu għad-diskussjonijiet dwar il-każijiet ta' ksur ta' drittijiet tal-mida u tal-perċipi tad-demokrazija u ngħaddu mill-ewwel diskussjoni dwar pjena tal-mel fil-Belorussja b'mod partikolari il-każ ta' Dimitri Kanavalo u Ladislaw Kavaljo. Għanna il-kollega Potasiewicz għal minuta kjoġbok. Grazzi ħafna, Sur President, Kummissarju. Din il-Kamra aħna kemm il-darba kellna l-okkażjoni li nitkellmu fuq is-sitwazzjoni politika fil-Belarusja u il- ftehim li kien adottat dwar dan il-pajjiż, aħna llum qegħdin nitkellmu fuq każ partikolari ġifieri li l-pina tal-mewt f'dan il-pajjiż. Żewġ persuni li allegatament għamlu attakki fis subway ta' Minsk kienu kundanati bil-pina tal-mewt. Aħna għandna dubji tagħna dwar il-proċess leġislattiv. U allura nixtiequ nappellaw lill awtoritajiet tal belarussi sabiex jissospendu s sentenza tal-pina tal-mewt u minflok jintroduċu moratorju ġenerali fuq il-pina tal-mewt. Aħna wkoll nixtiequ nappellaw lill awtoritajiet tal belarussja sabiex jieqfu jeddu lil dawk li huma attivisti u jiddefendu il-drittijiet tal-bniedem u, jienu jinħieħelsu proġuni politiċi. Grazzi. Grazzi ħafna sanna Sur Migalski għal-minuta. Grazzi ħafna, Sur President, Njuri. Kif diġa intqala u hekk aħna maħniex dawk li għandna niddeċidu min huwa ħati jew le. Iżda f'dan il-proċess li nippruvaw naraw eżattament x'ġara matul dan l-attakk fil-istazzjon tas subway huwa ċar illi l-istqarrijiet li fil-fatt ħarġu min-naħa ta' dawn iż-żewġ eh, persuni kienu minħabba t tortura li kienu sottoposti għal-jom. Ġifri aħna ma nistawx niġġudikaw jekk xi ħadd u ħadd jew le għabazzi tal-informazzjoni. Mwix ir wol tagħna li aħna naraw jekk u ngħidu jekk il-pina tal-mewt hijiex tajba jew le dak li aħna qegħdin nitkellmu dwaru bħalissa huwa oppożizzjoni ċara ħafna u oġġezzjoni għal dawn il-sentenzi tal-pjena tal-mewt partikolari minħabba li aħna naħsbu li m'hemmx lok għal pjena tal-mewt f'dawn il-pajjiżi minħabba li dawn din il-pjena tal-mewt fil-fatt hija sinjal ta' xkiel politiku f'dak il-pajjiż. Grazzi ħafna l-Sur Mikaski sanna kollega Goringer de Odenberg. Grazzi ħafna, Sur President, aħna s-sena li għaddiet adottajna erba riżoluzzjonijiet dwar is-suġġett tal- fatt li l gvern u d qegħdin jitlu wis fil-drittijiet ta' ċittadini ma jirrispettawhom x'aħna bħalissa llum qegħdin nitkellmu fuq il-każ partikolari ta' Dimitri Cannavalo u Ladislaw Cavalju. Aħna nafu wkoll li kien hemm akkużi li dawn it-tnejn kienu allegatament ħatja u illi fil-fatt din il-pjana tal-mewt mur kontra l-istat ta' dritt u drittijiet tagħhom u Kien hemm opinjoni pubblika wkoll dwar l-fatti li huma għamlu dawn l-istqarrijiet li huma ħatja minħabba li kienu torturati. Il-Belorussja huwa wieħed mill-pajjiżi li għadu jimponi id-pjan tal-mewt u jiena nixtieq nappella fissem dawn it-tnejn min-nies li ma nafux jekk verament ħatja sabiex aħna inwaqfu il-pjena tal-mewt f'dan il-pajjiż. Aħna għandna nreaġixxu mill-iktar fis possibbli u nimporu sanzjonijiet ukoll kontra l-awtoritajiet li huma responsabbli għall finanzjament dirett tal-reġim tal-Belarusja. Grazzi. Grazzi ħafna. Issa ngħaddu għall-Onorevoli Loħbilda. Grazzi ħafna, Sur President. madwar id-dinja il-pina tal-mewt qed titneħħas l belarusja xorta waħda tixtieq iżżomm din il-prattika tal-pina tal-mewt u l-President Lukashenko li fil-fatt għalkemm eh, aħna huma qrib tal-Ewropa jrid jagħmilha fil-fatt ċara illi eh, aħna rridu nagħmlu ilu ċara illi l pjana tal-mewt ma taqbilx mal-valuri Ewropej le. Dan l-aħħar nafu illi kien hemm 400 persuna li mietu minħabba l pina tal-mewt u f'dawn l-aħħar eh, sentejn mitu iktar ukoll u aħna nafu illi f'dan il-każ partikolari aħna ma nafux eżattament meta dan kien impost u aħna nafu wkoll li anka il-mod ta' kif ikunu mitfuna dawn in-nies, ħafna minn raba l biss ikunu jafu dwar id dettalji U f'dan il-każ dawn iż-żewġ nies partikolari aħna ma nafux il-fatti kollha kif huma u il-proċess legali mhux qed jitmexxa kif eh, suppost u qed ħana qegħdin nisimgħu wkoll l-istqarrijiet ħarġu taħt tortura. Minħabba li dawn it-tnejn kienu torturati, waħna nafu illi għal din raġuni l-komunità trid tagħmel iktar pressjoni fuq il-reġim f'Minsk. Aħna permezz ta' din riżoluzzjoni verament qed nippruvaw illi nimponu moratorju għal pina tal-mewt ħalli bekk il-pina tal-mewt nippruvaw nneħħuha ftit ftit minn dan il-pajjiż ukoll. Grazzi. Grazzi ħafna issa il-kollega Mastaka. Mahmut nofs. Grazzi ħafna, sinjuri kulħadd minna jaf kemm huwa kemm għandha valuri l-ħajja tal-bniedem, aħna Jiena bħala tabib ukoll nitkellem ħafna kontra il-bna tal-mewtu fil-kas ta' dawn iż-żewġ persuni aħna naħsbu illi dan huwa inġust u anke il-fatt li l tal-mewtu tibqa' tkun imposta fil-Belarusja. Aħna naħsbu wkoll li anke jekk ir-referendum fil-fatt appoġġa l-pina tal-mewt il-Belarusja kien ħabbar li kien ħajkun hemm moratorju eh, fuq il-pina tal-mewt. Dawk li jkunu kkundannati kellhom l-opportunità li jappellaw. Iżda fil-kas ta' dawn it-tnejn in-nies ma kienx hemm din l-opportunità. L-attakk terroristiku fil-istazzjon tas-subway ta' Minsk kien investigat ukoll mill-Interpol minn speċjalisti wkoll tar-Renju Unit u l-Iżrael. U aħna nafu li f'dan l-attak terroristiku kienu mietu 15-il persuna u dan huma l-fatti aħna fil-fatt rridu naraw l-awtoritajiet tal-Belorussja jerġgħu janalizzaw darba oħra l provi u l-proċess ta' kif eh, mexxa l-proċess leġislattiv u ta' investigazzjoni jiena naħseb illi dan għandu jkun possibbli anke kif huwa fil- eh, rridu neħu wkoll pina tal-mewt anke mill-Istati Uniti u l-Ġappun. Jiena naħseb li għandna nimponu moratorju nkella li naqbdu neħu kompletament il-pina tal-mewt. Grazzi ħafna lill kollega Mastalka Sajmis lill onorevoli Gerbrandi. Grazzi ħafna, Sur President, jina nixtieq inni intenni il-kliem ta' dawk illi fil-fatt talbu sabiex il-pina tal-mewt tkun sospiża fil-Belarusja. Il-Belarusja użaw il-pina tal-mewt 400 darba fit-tmin f'disa snin. U jiena nkollu qed nisma' fuq nies li qed jinżammu l-ħabs minħabba reati li huma l-legatament ħatja tagħhom. U eh, anke kien hemm ħafna nies li kienu wkoll eh, intefaw il-ħabs anke matul is-sena 2010 u aħna ma naħsbu li jekk wieħed f'dar pajjiżi u l-fattu li l-filosofija di li jekk wieħed ma jaħsibx pal gvern jew pal reġim li jmexxi ma jistax jeżisti jew jaħseb mod ieħor. Għanejnu l-nisa biex jaħsbu jgħixu mod ieħor jekk huma jixtiequ. Grazzi ħafna l-Onorevoli Gerbrandi sanna il-kellima fisser il-gruppi għandna sur stazni għal-minuta. Grazzi ħafna sur President jiena bħal ħafna imħasseb ħafna fuq il-fatt li il-ħarsin ta' drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija mhumiex qed ikunu mħarsa fil-Belarusja. Hemm rapporti ta' tortura u ħafna proġenuri politiċi illi fil-fatt intefgħu il-ħabs ftit wara l-elezzjonijiet. U apparti minn hekk aħna rridu nżidu ma' dawn il-każijiet dawn iż-żewġ priġunieri li huma kondannati għal mewt u huma nafu illi il-proċess huwa hemm huwa perikolat minħabba illi hemm rapporti ta' ta' tortura fil-fatt u aħna nafu li rridu nkomplu nimplementaw is-sanzjonijiet u anke għandna nappellaw lil Lukashenko lill kollegi u nitolbu illi jkun hemm is-sanzjonijiet illi hemm bżonn ħalli bekk aħna nkunu nistgħu naraw li anke fil-kontest tal-kampjonati tad dinja tas sena 2014 kollox imxi tajjeb, grazzi. Grazzi ħafna lil onorevoli Stazni issa jmiss lill kollega Palegis. Grazzi ħafna sur President. Jiena nixtieq li għal darbohra nisprimi l-kondoljanzi tiegħi għal mijiet ta' nies illi mietu fil-attak terroristiku ta' Minsk. Aħna nikkondonaw dan l-attak terroristiku u nappellaw l-awtoritajiet ta' Minsk sabiex jisimgħu l-vuċi tagħna u jerġgħu jagħmlu l-investigazzjonijiet li hemm bżonn fuq l-attak terroristiku mbagħad wara dawn l-investigazzjonijiet li jsiru għal oħra jaraw jekk għandhomx fil-fatt jimponu l-pina tal-mewt jikkondannaw għal-mewt il-Dimitri Kanavalju u l-Altislaw Karvalju. Is-soċjetà tal-Belorussja ma jaqblux mal-pina tal-mewt u dan il-każ jerġa' jurina illi hemm ħafna manipolazzjoni u dan mhuwiex każ ta' ġustizzja, ta' eżekuzzjoni ta' ġustizzja u jekk veru dawn in-nies iridu ikunu kundannati, naħseb li hemm is-suspett li huma għandhom fatti oħrajn dwar dan ir-reat kriminali. Jiena nappella lill-imsieba l-oħra li huma msieba anke fil-sobija tal-vant li huma jappellaw lil Belarus sabiex jirrevokaw il-pina tal-mewt anke fil-każ ta' żewġ persuni partikolari. Grazzi ħafna lis-Sur Palekis. Issa ngħaddu l-Onorevoli Jitemaki. Iżda mhux qed nara li qiegħda hawnhekk, allura nistgħu ngħaddu sabiex nisma' Sur Czarnecki għannuta. Mikrofonu. Sur President, Signori, il-President Lukashenka, illi iħobb illi r ritratti meta jkun jgħat jiskejtja u jilgħab il-hockey. Naħseb illi jittispiċeħ l-kampjonat tal-hockey dinji ikun ikkanċellat. Jiġifieri aħjar kif ikun implementaw daqsxejn iktar pressjoni fuq il-President dwar dan hija xi ħaġa konvenjenti ħafna li aħna ndin nitkellmu dwar il sitwazzjoni fil-Belarusja llum dan huwa suġġett li aħna niddiskutuh ta' spiss u aħna llum iridu nistqarru biċ-ċar illi l-użu ta' strument bħal dan tal-pena tal-mewt ġifieri mhijiex aċċettabbli għalina. Aħna dejjem rridu nipprotestaw kontra l-impożizzjoni tal-pena tal-mewt, grazzi. Grazzi ħafna l-kollega Czernetski, senator kollega Obermeyer, minuta. Grazzi ħafna sur President. Il-Belarusja huwa pajjiż li għad wieħed mill-pajjiżi li għadhom jimponu il-pena tal-mewt minkejja l-fatt li 15,000 eh, persuna iffirmaw ehm, il-petizzjoni sabiex il-pena tal-mewt tkun ehm, titneħħa mill-Belarusja. U ehm, aħna nafu li fil-każ partikolari ta' Dimitri Kanvalju u Ladislav Kavalju huma kondannati għal mewt u aħna nafu li l-pina tal-mewt mhijiex tweġiba tajba għall kriminalità u aħna nafu illi l-imsiba tagħna fil-vant għandhom jagħmlu distinzjoni mit traduzzjonijiet u jidbedu mit traduzzjonijiet tal-Istati Uniti. Jiena għal raġuni nappella illi Fil-fatt aħna mill naħa tal-Kumitati tal-Parlament nappellaw lil Belarussi sabiex inneħu l-pina tal-mewt. Ningrazzjak. Grazzi ħafna lill-kollega Obermeyer sa ngħaddu għal kelliema l-oħrajn indipendenti ngħaddu għas-sur Kaczmarek. Grazzi ħafna, Sur President, Sinjuri. Aħna illum qegħdin nitkellmu fuq eh, eżempju ċar ta' ta' riskju illi huwa marbut mal-pena tal-mewt. Ma nafx jekk dawn iż-żewġ sinjuri li għadin nitkellmu dwarhom u mhix verament ħatja, però ma naħsibx illi x'ċans għandhom fuq eh, il-fatt li aħna ħanna tu tajba l dawn l-attakki terroristiċi nafu li l-attakk kien xi ħaġa inumana, però il-reati kriminali mhumiex ħajfu wara l-impożizzjoni tal-pina tal-mewt skont il-kodiċi penali l-artiklu wieħed għansaw design tal-Belarusja dan jgħid li l-ġisem tal-persuna li tkun ikkundannata tal mewt imbagħad ma terġax tingħata lura l-raba tagħha u allura aħna naraw illi aħna għandna nappellaw lill president Lukashenka illi ikun iktar ħanin u eh, jaffer lil lil dawn iż-żewġ nies. Grazzi. Grazzi ħafna lil kollega Kaczmarek issa ngħaddu għas-surrep għal minuta. Valkovena jella xorri tetan juħek kolman. Grazzi tassessu President. Iva, nafu l-bina tal-mewt għadha qed tkun imposta u dan hija xi ħaġa negattiva ħafna minħabba li wara l-attak terroristiku aħna rajna li dawn it-tnejn minn nies kienu kondannati terrorizmu xorta waħda iżda għandu ikun ikkondannat, forsi iżda għanna nejdu kol bitċar illi il-fatti ma kienux ċari anke meta l-pina tal-mewt kienet e, imposta fuq dawn it-tnejn min-nies meta kienu kkundannati, U jiena naħseb illi l-pina tal-mewt fjan nifisa mhijiex xi ħaġa umana. Dawn qegħdin jinqatlu b'mod li l-imur xuman permezz ta' eh, bullet jisparawlhom f'nashom u aħna rridu wkoll naraw illi nappoġġaw ukoll l-organizzazzjonijiet non governattivi li qed jappoġġaw drittijiet tal-bniedem grazzi. Grazzi ta' sew Island. L-applikazzjoni ta' pina tal-mewt ma' toċ meta nqisu dritti tal-bniedem, jekk is-sur Kanavalov u Lislav Kavalaju jkunu ħjatija tal-rejat li ġew ġudikati fuqu, għan irridu naraw sentenza proporzjonata, pero mandomx jenqatlu Għalhekk jiena nitlob l President Lukashenka biex jaħfel iż-żewġ persuni u nitlob il Russija biex tistabilixxi moratorju mal-pini tal-mewt u l-eżekuzzjonijiet u anki biex telimina kompletament il-pina tal-mewt fil-pajjiż. Hija ħaġa ta' ħasra kbira li fis-seklu 21 jeżisti pajjiż fl-Ewropa li jeżegwixxi l-pina tal-mewt. Dan il-pajjiż għandu jimxi l-qoddim minn żmien Biżanzju għal demokrazija. Il-President Lukashenko jitlef l-ħbib tiegħu għalhekk għandu jilqa it-talba tagħna b'mod serju, grazzi. Grazzi tassew, l-Onorevoli Ojoland, l-Onorevoli Kaminski, għal-minuta. Signori, politiku u persuna umana oħra fil-fat għandhom dubji kbar rigward l-eżekuzzjoni tal-pina tal-mewt. Fil-fatin fil-bidu kont favur dan kollu, pero l-lum aktar ma jaddiz żmien ikolli ngħid li les li naċċetta li dawk lil dawk li jgħidu li l-pina tal-mewt mi xi ħaġa umana. Dan huwa biss lat wieħed tad-dibattitu, però hemm ukoll lat ieħor għaliex aħna din nitkellmu mhux biss kontra l-pina tal-mewt fi anfisa imma wkoll kontra din is-sistema politika li mhix demokratika. aħna ma nafux jekk intażliċ persuna mill-folla għal raġunijiet politiċi sabiex bekk ir-reġim ikun jista juri s-suċċess tiegħu u anki jmur lil mill-opinjoni pubblika. U telimina il-fallimenti u l-izbali gbar ta' reġim għalhekk aħna qegħdin nitolbu lil prezidenta Lukashenka biex turi klemenza u anki taħfer l dawn iż-żewġ akkużati. Grazzi tassew l-Onorevoli Kaminski, nagħti l-kelma l-Onorevoli Kukan għal-minuta. Grazzi tassew, Sur President. Belarusja saret l-aħħar pajjiż awtoritarju fl-Ewropa u hija xi ħaġa inaċċettabbli u perikoluża li dawn il-pajjiżi jafsu bil-pena tal-mewt u anki għalanijiet politiċi tagħhom. Is-sur Lukashenka kienet jagħmel kienet eh, qed jagħmel deċiżjoni waħdu mhux qed jisma' liċ-ċittadini, qed jisma' għas qed jisma' lin-nies li ħames 50,000 persuna li ffurmaw biex tiġi eliminata l-pina tal-mewt. Dawn iż-żewġ persuni li ġew akkużati għal pina ta' moti għal pina tal-mewt ġew trattati taħt tortura u trattament inuman. Għalhekk nixtieq nerġa' nirrepeti talba tagħna l President Lukashenko biex jagħmel moratorju fuq il-pina tal-mewt u anki biex jkun jista' jagħmel investigazzjoni oġġettiva fuq dan l-attakk. Grazzi. Grazzi tassew l-onorevoli Vikuka, nati l-kelma l-onorevoli Bielan. Għal-minuta. Grazzi tassew, sur President. Il-karattru arbitrarju ta' sentenza natat minħabba l-attak fis subway ta' Minsk intlaqat b'reazzjoni qawwija madwar l-Ewropa kollha. L-evidenza li ġiet preżentata min-naħa tal-prosekuturi fl-uffiċċju tal-prosekutur fil-fatt intlaqgħu suspett kbir. Lek appelli għal klemenza fil-fat sissa dom maġewx mil-ħuqa għat-tokki terroristi jaxtiqulom, jixirqulom kondanna kbira l-attak fis subway ta' Minsk għandhom jiġu kundannati wkoll, però kull tali tentattiv għandu jiġi investigat bil-qawwa. Għalhekk qed nappella lill-awtoritajiet tal-Belarusja sabiex bekk ikunu jistgħu jagħmlu investigazzjoni bir-reqqa skont l-standards prevalenti madwar id-dinja. Il-pina tal-mewt permezz ta' Sparar taqa' taħt iż-żminijiet ta' Stalin u għalhekk il-Belarusja għandha tkun konformi mal-responsabiltajiet tagħha fil-liġi internazzjonali. Grazzi. Grazzi tassew, l-Onorevoli Bilan, għalhekk issa nistgħu ngħaddu għall proċedura catch DI. U nagħti l-kelma lill-Onorevoli Assajja. Ivan kassa dawn iż-żewġ eh, minnis li kienu kondannati għal mewt naħsbu illi kienu kondannati fi proċess illi ma kienx sodisfaċenti fil-fatt. U għadina ġuni aħna nixtiequ illi konna il-provi illi jerġgħu jkunu analizzati ħalli niverifikawhom qabel ma jkunu kondannati għal mewt. Amnesty International qalet illi fil-fatt l-unika possibilità li tingħata ħnina hija li l-familja u raba jitolbu eh, ħnina min-naħa tal-President u jekk ma jkunx hemm appell min-naħa tal-familjari u raba dawn nisa jkunu kundannati u eh, maqtula. Aħna eh, nafu li l-President Schulz għamel dan l-appell diġà u aħna wkoll min-naħa tal-Parlament nixtiequ nagħmlu dan l-appell. Grazzi tassewi l-Onorevli Xogan Minuta. Grazzi ħafna tal-kelma, Sur President, aħna nafu li l-Belarusja fil-fatt tinsab il-bot ħafna mis-situazzjoni tal-pajjiżi demokratiċi. Dan jista' jidher ċar mill-fatt li l-oppożizzjoni qed tkun intimidata ħin kollu mir-reġim u anke l-impożizzjoni u l-eżekuzzjoni tal-pina tal-mewt. Aħna nafu illi kienem ħafna sanzjonijiet li kunu imposti. Iżda xorta waħda il-President Lukashenko mhuwiex lest li jibder ċertu affarijiet essenzjali, aħna nafu li dawn il-bidliet huma importanti ħafna huwa l-kompitu u id-dmir tal-Unjoni Ewropea illi ma, jitil, ma jabbandunawx il-popolazzjoni tal-Belarusja. Aħna rridu ngħidu u ninsistu fuq il-fatt li um, namlu pressjoni iktar bħal-Unjoni Ewropea ikbar fil-fatt fuq il belarussja u fuq l-awtoritajiet tagħhom. Aħna rridu naraw li dak li qiegħed jiġri f'dan il-pajjiż mhuwiex aċċettabbli fl-Ewropa tas-seklu 21. Grazzi. Xogo kollegi Gala f'għajn minuti. L-Onorevoli Gala minuta. Grazzi ħafna Sur President, il-maġġoranza ta' din il-Kamra hija eh, kontra il-pena tal-mewt u għal din raġuni aħna dejjem nappellaw illi nibqgħu nappellaw li dawn nies ma jkunux ikkundannati għal medda it tnejn persuni partikolari li qed nitkellmu dwarhom iżda il- professjonalità tal-attak terroristiku fil-istazzjon fil ta' Minsk fil-fat juri illi kienu professjonisti li kienu responsabli għall pjanar ta' dan l-attak u dawn zguri li għat jenħbew resmijietom minn dawk li huma responsabli għall servizzi ta' intelligenza f'Minsk. Jina naħseb illi għanna nimponu ċertu sanzjoniet kontra il-reġim u jina diġa għamilt dan din proposta ma' bosta kollegi u rridu naraw jekk fil-fat il-kampjonat tal-hockey Eh, fuq is-silġ nistgħu nikkanċellaw ħalli bekk aħna nkun nistgħu nipponu daqsxejn iktar pressjoni ħalli bekk naraw jekk nistgħu nagħmlu iktar pressjoni fuq eh, il-President. Eh, pressjoni fuq il-President dwar anka il-bidja ta' dan il-raħel. Grazzi. Non rivol kelli minuta sam. Grazzi tassis, sur President, kelli ma semmew fil-fat li l-Belarusja huwa l-unika pajjiż Ewropej li għandu l-pina tal-mewt biex jagħti kastik għal reati kriminali. Min mindu intemmet l-Unjoni Sovjetika fl 1929 nistgħu ngħidu li ġew maqtula madwar 400 persuna f'dawn l-ħar disa snin, forsi jista' jkun hemm bidla fimġiba u aħna naqblu ma' ħadin, nixtiequ naraw ukoll pina tal-mewt jiġi eliminat bħala forma ta' sentenza. Però dawn iż-żewġ persuni ġew li huma konċernati jekk verament huma ħatja ta' dan l-attakk terroristiku li qatlu 15-il persuna Almenu, is-sentenza tagħha għandha titbiddel ma tkunx dik tal-pina tal-mewt pero forsi dawn ukoll ġew sfurzati taħt tortura. Ġew sfurzati biex jgħidu li huma ħatja. U għalhekk din jekk dan huwa l-każ irid tingħata klemenza mnaħat tal-President. Grazzi tassew l-Onorevoli Kelly. Nati l-kelma l-Onorevoli Korla. Iva, aħna nafu illi dan huwa l-unika pajjiż fil-fatt fl-Ewropa fejn qiegħed ikun permess u tkun eżegwit eh, dan il-kastik daqshekk kiefer tal-bina tal-mewt. Aħna nafu illi l-raba laqas biss qed ikunu informati u dan mhuwiex xi ħaġa umana. U fil-każ tas-sur Kavalju Kanavalju Aħna nafu li daw kienu kundanati għal mewt iżda l-provi inqerdu kompletament laqas biss jidru u nafu li f'sitwazzjoni oħra kieku hija pjuttost allarmanti li m'hemmx biżejjed rispett tal-drittijiet legali. Jiena naħseb illi hemm bżonn li naraw li demokrazija tkun rispettata f'dan il-pajjiż u wasal il-waqt li dan il-pajjiż ikun jista' ikun trattat fuq livell internazzjonali bħalma jkunu trattati pajjiżi oħrajn. Grazzi tassew sa l-Onorevoli Limis. Grazzi tassew, Sur President. Intqalu ħafna affarijiet il-lejla. Li l-pina tal-mewt inaċċettabli. Min inaċċettabbli minkejja minkejja il-popolazzjoni u l-mod kif taħsiba. Però anke l-eżekuzzjoni tal-pina tal-mewt anki s-sur Kominski fil-fat l fema tijaw dwar dan, pero il-barba l-ħruxijiet li jisiru fiħdan il-pajis tal belarus hija xi ħaġa li għanda iġenna nieħdu azzjoni urġenti bħal eżempju l-friżar ta' assi u anki l-kanċellar tal-kampjonat dinji tal hockey fl-2014 u dak kollu anki li jissa jwassal għal titjib f'dak li huma t-tittijiet tal bniden f'dan il-pajjiż tal-Belarusja. Vielen Dank, Frau Kollegin Thun und Hohenstein. Das Catch-the-Eye-Verfahren nicht. Grazie ħafna sabek temmejna l-proċedura ta' Catch-the-Eye nista' ngħaddi għall-Kummissar sabiex nkun nista' ntemmu d-dibattitu jekk jogħġbok. Merci, Monsieur le Président. Grazie Tassel, Sur President, membri onorevoli. numru ta' stqarrijiet minn ta'kom u anki s-sinċerità li intom esprimejtu juru l-emozjoni u dak li intom tħossu fiħdan dan il-parlament minn kull partit politiku. Speċjalment meta rajna dawn iż-żewġ sentenzi li ħarsu fisem Dimitri Kanaval u Uldislav Kavalju. Walek nixtieq ngħid li fisem il-rappreżentant oli l-baronessa Ashton, aħna nistaw najdu li verament mħasba dwar dawn iż-żewġ sentenzi ta' pena tal-mewt. Is-sur Kanavalju u s-sur Kavalju ġew kondannati għal-mewt mill-Qorti Suprema tal-Belarusja fit-30 ta' Novembru minħabba l-allegat li huma ħadu sem fl-attak terroristika fis-sebwej ta' Minsk li qatlu 15-il persuna u darbu 200 persuna oħra. U anki iż-żewġ attakki li saru qabel Ovvjament aħna nikkundanaw kull tip ta' attak terroristiku. Anki bħala viċi president tal-Kummissjoni najtek, aħna ovvjament jiddispjaċina, però għal din il-sentenza ta' pina tal-mewt u l-onorevoli Banoressa Ashton ukoll għalet l-istqarrija ta' ħafl ta' Deċembru. L-użu ta' pina tal-mewt hija inaċċettabbli f'kull ċirkustanza minkejja huma x'inhuma reati. L-Unjoni Ewropea tikkunsidra li l-pena tal-mewt huwa kastig inuman u krudili. Ma jik, jik ma jirranġax eh, l-imġiba umana u anzi hija ħaġa ħażina d-dinjità umana u għalhekk aħna iddeċidejna li naħdmu għal l obolazzjoni l-projbizzjoni tal-pina tal-mewt u ddeċidejna wkoll li nipprojbixxuha fiħdan l-Unjoni Ewropea. Permezz tal-Baronessa Katrina Xten aħna qegħdin nħeġġu l-awtoritajt tal-Belarusja biex ma jeżegwux il-pina tal-mewt f'dawn iż-żewġ sentenzi u ibidlu il-pina tal-mewt, ibidlu sentenzi motija lilhom. U dan il-Belarusja hija l-unika pajjiż fil-kontinent Ewropew li għadu japplika l-pina tal-mewt. U għalhekk aħna nitolbuhom biex idaħlu moratorju fuq il-pina tal-mewt għaliex dan dan ikun l-ewwel pass biex wieħed jersaq lejn il-proibizzjoni tal-pina tal-mewt. Grazzi. Grazzi ħafna sasa biex nikonkludu il- dan id-dibattitu aħna naraw li għandna sat-mozzjoni ta' riżoluzzjoni u għandna il-votazzjoni eh, Tartartu wissa ngħaddu għal diskussjoni li jmiss dwar leġittu sviluppi żviluppi reċenti u issa nixtiequ li nibdew bis-sur Belder 3 minuti u nofs.